Le dan ifisser li aħna nistgħu nadottaw il-minuti tal-aħħar sessjoni. Is-sur Dimitar Stojanov irtira talba tiegħu għad-difiża tal-immunità li wara fit-8 ta' Novembru 2011 U għalhekk din il-proċedura issa inalqet fiħdan il-Kumitat tal-Affarijiet Legali.